El punto siguiente del orden del día es el debate conjunto sobre derechos humanos. Dibattitu konġunt fuq drittijiet tal-bniedem fejn għandna stqarrija mill viċi President tal-Kommissjoni, rappreżentantoli tal-Unjoni għall-affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà fuq ir-rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem mill-2008 mbagħad għandna rapport ta' Sinjura Hawtala il-politika tal-Unjoni Ewropea favur difensuri ta' drittijiet tal-bniedem. Imbagħad għandna wkoll mistoqsijiet bil-fom lil kunsill il-Kummissjoni fuq il-kummerċ ta' strumenti użati għat-tortura. Entramos por lo tanto en primer lugar con la intervención. Mela, nibdow l-ewwel nett bil-istqarrija mill-rapporter ħawtola għal erba minuti bħala rapporter. Grazie ħafna, Sur President. Irrid najt li jina partikolarment kuntenta B'din id-diskussjoni li ħat permettina nitkellmu fuq din l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea fuq drittijiet tal-bniedem. Hawnhekk għandna l sinjura Ashton, ir-rappreżentanta tagħna l-affarijiet barranin li ħadd ippreżentana dan ir-rapport ta' kull sena u kuntenta b'din il-ħaġa, imma permettuli ngħidilkom naqra x'naħseb fuq dan ir-rapport illi lan tiegħu u l-intejbu il-ħarsin ta' dawk li qabżu drittijiet tal-bniedem. tafu li jasluna talbit minn kullimkien eh, hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Qed nitkellmu fuq n nies li qegħdu f'ħajjithom f'sogru minħabba li jippruvaw jabżwa drittijiet tal-bniedem. Rrid ngħid dawn huma mill-kontinent kollu kemm hu mill-kontinenti kollha kemm huma huwa diffiċli wieħed jgħid x'inhu difensur ta' drittijiet tal-bniedem ħafna drabi Huwa diffiċli tagħti definizzjoni tiegħu ma qed nitkellmu hawnhekk fuq nies nisaw irġiel illi qisu iqeddu l-integrità fiżika tagħhom fit-tieni post biex jaqbżu drittijiet tal-bniedem jiena kelli l-unur li mfassal dan ir-rapport <clears throat> għalfejn għax qed nitkellmu hawnhekk fuq kif nistgħu naqbżu għal dawk li jiddefendu drittijiet tal-bniedem. Jekk ma jkunx hemm dawn in-nies m'hemmx politika allura ta' difiża ta' drittijiet tal-bniedem, l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel ħafna aktar għandna l-Parlament. Għanna l-Sinjura Ashton li hija rappreżentanta għolja u jiena naħseb illi aħna għandna nikkollaboraw aktar bejnietna u naqsmu l-informazzjoni bejnietna. Għandna wkoll għandna nżidu l-kontatti ma' oħrajn. Halli nżidu l-azzjonijiet mal-Konsil tal-Ewropa, l-NGOs u affarijiet oħra. Barra minn hekk għandna uh, kuntat fil-qrib mal-NGOs f'din il-linja. <clears throat> Bit-trattat tal-Lisbona qegħdin f'sitwazzjoni ġdida, għandna obbligi ġodda, setat ġodda u għandna nieħdu vantaġġ minnhom biex nigodanjaw minnhom fl tar-rapport tistgħu issibu hemmhekk sensiela sieħa ta' ideat mhumiex kollha ġodda fjamanti naf. Imma jidir li li dan kollu sibna fuq u sew. L-importanza issa hija l-implementazzjoni. Fakkarkom taħt il-presidenza ċeka <clears throat> kellna f'moħħna li nħolqu network ta' bliet ta' ken. Ġifiri, meta jkun hemm difensur ta' drittijiet tal-bniedem illi jkun ta' sew għada perikoluża, dan ikun jista' jirrikorri għal dan il-network għal għajnuna. U niftakar kemm l-NGOs reaġixxew tajjeb għal din il-ħaġa, imma forsi hemm bżonn li nkomplu naħdmu f'din id-direzzjoni u niksbu aktar minn dak li sar sissa. Dejjem nitkellmu dwar dawn id-difensuri ta' drittijiet tal-bniedem, dawn id-difensuri meta jkunu eh, f'periklu li jkollhom il-possibilità li jħallu il-pajjiż fejn ikunu. U hawnhekk forsi l-Ministri tal-Affarijiet Barranin tagħna forsi għandhom jaħdmu id fit mal-Ministri tal-intern fuq dawn l-affarijiet, b'mod partikolari f'dak li għandu x'aqsam mad deċiżjoni fil-qasam tal-viżas ħalli jkun hemm proċedura illi timxi pass aktar maġġel biex joħorġulhom il-viża. F'dan ir-rapport ukoll qed nitkellmu fuq is-servizzazzjoni esterna, fuq il-Parlament, fuq ir-rappreżentazzjoni esterna. Jiġifieri fuq dak kollha li fl-aħħar mill-aħħar huma responsabbli mill-difiża ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna qed nisfu kol fuq il-fatt illi <clears throat> rappresentanta Olja meta tmur f'pajjiż ieħor għandha tiltaqa' ma' dawn id-difensuri ta' drittijiet tal-bniedem u anke ma' dawk kollha li huma responsabbli mir-relazzjonijiet barranin. L-importanza hi li naslu għal linji gwida ċari f'dan il-qasam. Senjor Albertini,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 jeżisti għad drittijiet internazzjonali għal regolamentazzjoni u għalhekk japplika l-istati kollha, mhux biss l-istqarrija tal-Universali ta' Dritti tal-Bniedem, iżda il konvenzjoni ta' Ġnus Maquda u l-Konvenzjoni tal-Unjoni Ewropea għandhom dan il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem kontra t tortura. L-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha jihdu b'serjetà dawn l-obligi anke fir rigward il-mafkar tal-jum kontra tortura il-ġimgħa li dieħla li hija priorità assoluta l-Unjoni Ewropea u biex nirrispettaw dawn l-obligi importanti legali u morali rridu li kunem kontroll sfiq fur rigward il-kommerċ ta' materjal li jista' jwassal għal tortura u trattament ħażin u krudeli jew inkella eh, degradanti dan l-adozzjoni ta' dan il-rapport huwa pass il qoddim bħalma qal il-rappreżentant tal-ġnus maquda fir rigward il-ġlida kontra tortura. Dan ir-regolamentazzjoni huwa modell ta' leġiżlazzjoni internazzjonali f'dan il-qasam. Fortunatament l-implementazzjoni ta' regolament bħal dan ma kienx eżemplari bħal l-istess adozzjoni tiegħu. Seba' stati membri biss ippreżentaw waħda mill-rapporti pubbliċi annwali maħsuba mill-artiklu 13 ta' regolament tarif dettaljat fuq l-autorizzazzjonijiet tal-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' merkanzija li tista' tintuża għat-tortura. Rapporti bħal dawn huma element importanti ħafna biex nkunu nistgħu nevalwaw dawn is-sitwazzjonijiet minna l-analiżi tal-autorizzazzjonijiet naraw r-rwol aħari ta' dawn il merkanzi u destinazzjoni aħarija. Pal per eżempju l-esportazzjonijiet ta', dawn l-affarijiet irridu jiġu mamula b'analiżi konkreta qabel ma jintbatu l-esportazzjoni. Dak li għandu x'jaqsam għall-estensjonijiet rridu nqodu attenti għat kasbir ta' regolament tal-Kunsill e skont l-artiklu 17 ta' dan regolament. Ħames snin wara l-adozzjoni ta' dan regolament, il-lista tal-merkanziji sjuba fil-nannessi ta' regolament tiġi ġornata. Il-bniedem jista' jkun kattiv ħafna u għalhekk importanti ħafna li naraw li nwaqfu din il-kilba għal torturi u għalhekk irridu nibqgħu nimxu fid-direzzjoni tal-iżvilupp teknoloġiku f'dan il-qasam. Biex dan kollu jitwettaq wasal iż-żmien li ntellaw din il-kwistjoni f'livell aktar oli flimkien mal-Kunsillu netolbu li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri ikunu jistgħu iżommu mal-impenji li ħadu u għalhekk il-membri bħala membri tal-Parlament Ewropew u għadmir tagħna fil-mandat tagħna li niżguraw li l-istituzzjoni tagħna timxi tajjeb u għalhekk aħna rridu tarif dettaljat ħafna f'dak li għandu x'jaqsam ma' dak li sar għalissa bħalissa biex nirrispettaw ir-regoli iżda kif dak li għandu x'jaqsam mal-miżuri li jippermettu li ntejbu sitwazzjoni fil-ġejjieni. Naqblu u naċċettaw il-kwistjoni ta' kumitat li ħares l-implementazzjoni ta' dan ir regolament sal-aħħar ta' dan ix-xahar manna ninsawqat li dan il-regolament 1236 tal-Kunsill mhux biss klim fira iżda strument strument ewlieni fondamentali u essenzjali u għalhekk irritu ikun hemm implementazzjoni siħa issa u minnu fih. Grazzi tal-attenzjoni. Tiene la palabra ora come autor de... Grazzi, onorevoli Albertini. Issa għanna Sur Moreira għal ħames minuti. Grazzi, President. Signora Vice President tal-Kommissjoni Ewropea, rappresentantoli għall-Unjoni Ewropea tal-Affarijiet Barranin, onorevoli deputati, jena nishtiq nisem fil-sem il-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali tal-Parlament tagħna il-ftehim tagħna konġunt mal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin fuq it-twetti tar-regolament li imur kontra l-kummerċ internazzjonali ta' prodotti u strumenti li huma eh, possibilment jistaw jintużaw għal pina kapitali, għal tortura jew inkella għal trattament kattif u dizuman u degradanti. Kenna tweġiba eh, mill-gvernijiet u mill-NGOs differenti f'dak li għandu xieqsam l-istrumenti li jintużaw mill-Polizija u Sigurta għat-tortura u l-Parlament Ewropew approva riżoluzzjoni biex inħeġġu l-Kummissjoni tippreżenta proposta leġislativa Ewropea li tagħmel regolamentazzjoni tal-kommerċ ta' dan il-prodotti. Is-sena wara l-Kummissjoni preżentat proposta approvata fl-2005 biex twaqqaf dan ir-regolament 1236 fis-27 ta' Ġunju 2005. Dan ir-regolament jintroduċi għall-ewwel darba kontroll obbligatorju biex ikun hemm qatt ta' strumenti u għodot li jistgħu jintużaw fir-rigward it-kisbir ta' drittijiet tal-bniedem, iżda mhux inklużi fil-lista tal-istramenti u tamir li għandhom żewġ eh, modi ta' użu mill-Istati membri. Hemm proibizzjoni tal-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' dawn il-prodotti intużati għal dawn l-anijiet jew prodotti li jistgħu jkollhom dan l-an biss. U wassal biex ikun hemm awtorizzazzjoni ta' prodotti oħrajn li jistgħu jintużaw għal dan l-an u jintroduċu wkoll obbligu ta' eh, rendi kont naħa tal-istati membri li rrit jenata. Il-regolament tal-2005 bħalma edna huwa progress importanti biex ikun hemm il-ħarsin ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem, speċjalment il-ħajja tal-bniedem u l-integrità tal-bniedem. Dawn huma inklużi fil-Karta Ewropea ta' Drittijiet tal-bniedem kif ukoll fil-konvenzjonijiet kemm tal-ġnus maquda kif ukoll tal-Kunsil tal-Ewropa. T-dħul fis seħħ ta' dan ir-regolament ġiet imfaħra mill-organizzazzjonijiet internazzjonali u l-NGOs ta' drittijiet tal-bniedem u l-Organizzazzjoni Internazzjonali ta' ġnus maquda kontra t tortura faħrita bħala modell li jrid jiġi segwit minn pajjiżi oħrajn ta' raġuni oħrajn fid-dinja u hija strument ewlieni fil-ġlida kontra t tortura Madana kollu, kollegi, għalfejn għanna strument bħal dan jekk ma jiġix implementat bixxira. Jekk ma jiġix implementat b'mod xira jekk l-istati membri responsabbli mill-twettiq ta' dan ir-regolament ma jippreżentawx rapporti fuq twettiq palma titlob ir-regolament għalfejn qed nużaw dan istrument. Huja frustranti li seba' pajjiżi biss provdow tarif u deċiżjonijiet tal-autorizzazzjoni ta' dawn l-artikoli. U fċertu rapporti saħan sitra hemm tarif li mhux biżejjed li hemm nuqqasijiet biex ikun hemm analiżi bir-reqqa ta' din is-sitwazzjoni. Ma nistgħux inkomplu naċċettaw li l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea jkomplu jippermettu dan kollu jew jalqu għajn waħda qudiem il-kummerċ internazzjonali ta' prodotti projbiti jew koporti minn dan ir-regolament. L-ewwel nett l-istati membri jridu jkunu mod espliċitu jerfaw l obbligi tagħhom fuq spallejhom hekk kif qed jitlob dan ir-regolament u jippreżentaw fil-waqt preżentazzjonijiet fuq dawn l-attwalitajiet. Irrid ikun hemm id-dettalji kollha fir-rapporti u rridu jinkludu wkoll fir-rapporti minn tal-inqas dak li hemm bżonn hemm numru ta' talbit ta' importazzjoni eh, u esportazzjoni, destinazzjoni tal-prodotti kollha, deċiżjonijiet li jittieħdu f'kull każ. Twettiq ta' non attività jista' jidħol fis-seħ u liema miżuri ttieħdu minn dan il-pajjiż dawn kollha jridu jkunu inklużi fir-rapport min-naħa tal-operaturi kummerċali. Dan kollu jinsab fir-regolament u għal daqstant rrit ikun hemm ukoll skadenza regolari għal twetti ta' dan ir-regolament. Onorevoli kollega li dan ir-rapport dan ir-regolament juri li drittijiet tal-bniedem jistaw jitolbu li jkun hemm kontroll ta' ċertu kommerċ ta' ċertu prodotti. Kommerċ ħieles ma jistax jiġi garanti tal strumenti ta' mot u ta' tortura u għal daqstan terdu kunem fil-prattika dan il-regolament u li jkun tassow il-modell li aħna ħsibna li rrid ikun kemm għall unjoni Ewropea kif ukoll għal pajjiżi terzi. Grazzi. La palabra ora alla signora Ashton. Grazzi ħafna sa' signora Ashton. Sabiex tintroduċi s-suġġett u twieġeb per mistaqsijiet Kjoċbak, signora Ashton. Sur uh, President, membri onorevoli, jena verament kontenta li għandi l-opportunità sabiex niddiskuti id-drittijiet tal-bniedem ma'kom f'din istituzzjoni. Ħafna drabi aħna kemm il-darba tennejna li aħna ħadna mpenn għal dan is-suġġett u anka din l-istituzzjoni u aħna jena nappoġġakom fix-xogħol tagħkom u l impen ta' kom drittijiet tal-bniedem huma fil-qalba tax-xogħol tagħna u tal-politika tagħna madwar id-dinja. Aħna naturalment il-fatt li nridu insaħħu l-istat ta' dritt fis-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea hija storja ta' suċċess u tista' servi ta' eżempju għall-oħrajn. Ma' din raġuni hija loġika li aħna żviluppajna numru ta' mekkaniżmi sabiex aħna nagħmlu promozzjoni ta' dawn il-valuri f'kuntesti differenti id-drittijiet tal-bniedem u demokrazija per eżempju. Sabiex intikom eżempju f'dawn l-ħar 18 xahar aħna provdejna 235 miljun euro għal 900 proġett ta' NGOs għall NGOs f'mit pajjiż differenti dan huwa eh, din hija inizjattiva importanti ħafna u għandna nkomplu sejrin hekk, però aħna maħniex l-unika attur li qed jaħdem favur id-drittijiet tal-bniedem, m'għandniex m'għandniex l-unika storja ta' suċċess laqqas rridu nistaqsilu nfusna u naraw x'nistgħu nagħmlu aħjar. Approċċ wieħed, mekkaniżmu wieħed għal kull tip ta' sitwazzjoni mhijiex tajba, però naħseb li rridu nkunu daqsxejn iktar qlin bil-mod ta' kif aħna nimplementaw il-miżuri tagħna. Aħna nistgħu nagħmlu iktar progress jekk nkunu iktar realistiċi, nifukaw l-isforzi tagħna fuq eh, iktar informazzjoni ta' fuq il-pajis li aħna nkun għadin naħdmu fih. Ir-risoluzzjonijiet li kellna qabel minnaħa ta' dan il-Parlament dejjem talbu li nkunu iktar effettivi fil-politika tagħna. Jiena naqbel magħkom dwar dan. Aħna rridu niġġudikaw l-isforzi tagħna bir-riżultati illi dawn waslu għalihom. Nista naraw dawn l-isforzi bħala investiment. Ix-xogħol tal-sottokumitat ta' drittijiet tal-bniedem huwa eżempju tajjeb ħafna ta' dan ta' din il-ħidma u dawn l-isforzi verament nilqa' ir-rapporti u r-riżultati konklużjonijiet li nitlaħqu permezz ta' dan ir-rapport u nirringrazzja l kollha li ħadmu ħafna fuq dan ir-rapport. Nixtieq nitkellem fuq l-aspetti speċifiċi u nixtieq nagħmilha ċara wkoll li jiena ħankomp nipprova nipproteġi drittijiet ta' dawk li jiddefendu drittijiet tal-bniedem kemm fi Brussell u anke fil-pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea kif għamil dan l-aħħar f'Gaza u f'postijiet oħrajn. Jiena nistenna li delegazzjonijiet kemm fi Brussell kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea jagħmlu l-istess naħseb illi aħna dejjem provajna wkoll nippromovu l-istatut ta' Ruma. U aħna wkoll ħdemna ma' bosta pajjiżi offrejn ilhom l-appoġġ minna ħatana fuq il-livell tal-kwartieri ġenerali u anka ħdimna wkoll mal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea u sabiex intikom eżempju meta jiena żort is-Seychelles il-xar li għadda jiena diskutejt numru ta' kwistjonijiet li fuqhom aħna stajna jkun iktar kooperazzjoni u tkellimna ħafna fuq il-piraterija jiena tkellimt ukoll mal-ICC u ħeġġeġt lill president Sur Michel sabiex ikon iktar kooperazzjoni u jina li wasalt lura fi Brussel Riċivejt notifika li kienet t-tejt l-gvern bedza jaħdem fuq din l-inizjattiva. Jiena nixtieq nseħilkom raskom ukoll li aħna komplu naħdmu kontra il-pina tal-mewt din hija priorità personali għalija u jiena għara illi dan is-suġġett ħajkun konsidrat fil- fil-laqat multilaterali. Kif tafu il-Trattat ta' Lisbona għandu politika barranija ħafna iktar effettiva u allura għandna l-opportunità sabiex aħna naħdmu iktar fuq l-istat ta' dritt demokrazija u drittijiet tal-bniedem u din dan is-suġġett ħajder f'kull qasam tal-politika li aħna nagħmlu fir realtà li aħna ħlufu u fir-relazzjonijiet esterni tagħna. Ħalli bekk aħna jkollna l-opportunità li nsaħħu l-possibiltajiet u l-kapaċitajiet tagħna u nitkellmu bleħen wieħed. Jiena naħseb illi aħna rridu niskuraw ukoll illi l-kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem kunu riflessi fuq kull qasam tal-politika inkluż il-kummerċ, svilupp u oqsma oħra tal-politika. Jiena naħseb ukoll li hemm bżonn l-Unjoni Ewropea tkompli tieħu impenn għal ġlida kontra t tortura u kull tip ta' nuqqasijiet fl-implementazzjoni tar regolament wieħed sitta tal-Komunità Ewropea għandhom ikunu indirizzati. Jiena naħseb li f'dak l-ispirtu wkoll nistgħu ngħidu li eh, stedinna lill-Organizzazzjoni tar-Riċerka sabiex tippreżentalna r riżultati ehm, tal-riċerka tagħhom. U fil-qasam tal-drittijiet tal-bniedem aħna wkoll rridu li naqdu flimkien nitkellmu bleħen wieħed, irridu li kemm l-istituzzjonijiet kollha jieħdu azzjoni, irridu nuru x-xogħol illi aħna namlu ta' kuljum ħallibek nibbenefikaw bl-aħjar mod mid-dialogi mix-xogħol li qegħdin nagħmlu fuq il-linji gwida, fuq id-demokrazija, il drittijiet tal-bnidem u l-azzjonijiet li qed nieħdu fil-fora multilaterali. Jiena naħseb illi nerġgħu nanalizzaw l-istrateġija li għandna huwa eżerċizzju tajjeb ħafna u nixtieq li nerġa' nibda l-proċess ħalli nerġgħu nanalizzaw il-proċedura eżis membri onorevoli eżis ħbieb is-Sir Roosevelt kien jgħid aħjar tixel xema waħda biss milli toqgħod fid-dlam u naħseb illi anke fil-każ ta' dritt tal-politika tal-affarijiet barranin aħna nistgħu ngħidu l-istess ħaġa. Aħna rridu nimmobilizzaw l-isforzi tagħna u naqduhom flimkien u dak huwa dak li jiena nixtieq nagħmel li nieħdu kemm nisfruttaw kemm nista' jkun il-potenzjal tal-mezzi li għandna dispożizzjoni tagħna nittama nkun nista' nserraħ rasi mill-appoġġ tagħkom kontinwu ningrazzjakom. Grazzi ħafna, Sinjur Ashton. Issa ngħaddu għal kelliema fissem il-gruppi politiċi ngħaddu għall ewwel kelliem fissem l-IPP li kellem għal minuta nofs is-Sur Tokis. Grazzi ħafna, Sinjura Sur President, bħala Shadow Rapporter fissem l-IPP u bħala Koordinatur għal drittijiet tal-bniedem fisem il-grupp tiegħi jiena nixtieq nirringrazzja s-Sinjura Hautella tax-xogħol eċċellenti li għamlet dan ir-rapport u l-voti fil-Kumitat ta' Dwa orew diġa f'April li dan ir-rapport għandu appoġġ qawwi min-naħa tal-gruppi politiċi differenti u il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem hija kwistjoni li aħna kollha kemm aħna interessati fiha, aħna nexxina nilqu kompromessi tajbin u ħadna konsiderazzjoni il-punti differenti l-Unjoni Ewropea ħadmet fuq mekkaniżmi ta' valur tajjeb ħafna u anke kif aħna nfessizzajna fid-diskussjonijiet li kellna aħna rridu niskuraw li aħna wkoll ħanilqu implementazzjoni aħjar tal-linji gwida li għandna bħalissa bl-evalwazzjoni tal-politika illi għandna bħalissa ħallibek ikonna protezzjoni iktar effettiva. Aparti minn hekk jiena nixtieq inħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex juru iktar rida politika b'saħħitha ħalli aħna nappoġġaw l-azzjoni li qed tittieħed mid difensuri tad drittijiet tal-bniedem. Aħna nasbu li importanti ħafna li l-protezzjoni u s-sigurtà tad-difensuri tal-drittijiet tal-bniedem tkun kwistjoni illi titqis bħala priorità fir-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-pajjiżi terzi u li tkun integrata fuq kull livell tal-politika tal-Unjoni Ewropea ħallibek ikollna iktar koerenza, iktar effettività u iktar kredibilità f'dak li għandu xaqsam l-appoġġ tal-politika tal-Unjoni Ewropea drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna. Issa s-sur de Kaiser, għazarċ minuti. Grazzi ħafna Sur President, l-Unjoni Ewropea ġib ħafna tamit fil-pajjiżi ta' madwarna ġdawna Eh, l-Unjoni Ewropea għadha tinkarna drittijiet tal-bnedem ħafna drabi jispiċċaw diżappuntati għax trid riżultati konkreti jisegwu diskorsi ġenerali tagħna. U drittijiet tal-bnedem jiġux permess eh, tal-forza bil-ġiel dak li jkun irid ikun hemm politika ta' koerenti bażata fuq is-soċjetà ċivili u fuq il-forzi demokratiċi emerġenti hekk li nistgħu imbidlu l-drittijiet fil-bniedem mod partikolari meta il reġimi politiċi jkunu korrotti jew dittatorjati. L-Unjoni Ewropea għandha strument tajjeb ħafna, ġifieri l-istrument ta' osservazzjoni elettorali fil-qafas tal-IDDH. <clears throat> Imma dak li aħna qed naraw meta marru fl-osservazzjonijiet elettorali u li fatta każijiet l-elezzjonijiet jew jiġu dekkerati bħala li kien hemm ħafna frodi jew li eh, fallew mingħajr minajr mill-Kunsill jew mill-Unjoni Ewropea toħroġ eh, pożizzjoni li dak li jkun jagħtiha widen jew li tkun koerenti. Wara l-perjodu post-elettorali hemm bżonn li titieħed azzjoni għax l-affarijiet ikomplu għaddejjin Paradossalment, paradossalment, <clears throat> wara li għaddi żmien, spiċċaw naċċettaw dawn ir-reġimi korrotti. Dan huwa l-effett pervert tal-istrumenti tagħna. Allura, Sinjur Ashton, aħna napoġġaw dan l-istrumenti ma għandek l-intenzjoni li jkollok strateġija ta' tweġiva li tistema' aktar meta insibu ruħna qudiem dawn il-każijiet ma xtaqx insemmi affarijiet imma b'xorti ħażina iva hemm ħafna minnha. In-nombre del Gruppo Liberal tina palabra por Grazie ħafna Onorevoli De Kaiser, sanaddu għall-Onorevoli Kazak. Grazie ħafna, Sur President, Signora Ashton, Aziz kollegi, Tissana rridu naraw kif aħna nistgħu nirregolaw il-miżuri tagħna fil-kumitati parlamentari. Aħna naħsbu illi f'dak li għandu xieqsam relazzjonijiet ekonomiċi għadaw ma jistawx jinbnew fuq il-drittijiet eh, tal bnidem u l-libertajiet. Aħna naħsbu li l-lista ta' prodotti miex dettaljata bizzejiet. Jena naħseb illi aħna għanna bżon ta' lista aktar estensiva ta' prodotti illi hemm bżonn ta' projbizzjoni jew kontroll iktar strett. Kien hemm numru ta' stati membri li ma resqux rapporti dwar kif aħna implementaw dawn ir-rapporti u aħna hemm bżonn li konna iktar informazzjoni fuq sanzjonijiet li huma imposti, rida politika ma kinitx dejjem hemmhekk u allura hemm bżonn li aħna neħeġġu lill-Kummissjoni sabiex tippubblikaw rapport fuq il-prodotti li tintużaw jintużaw għat-tortura u aħna rridu naraw li jkun hemm projbizzjoni u sanzjonijiet fuq il-protezzjoni ta' dawn it-tip ta' prodotti li hija parti kruċjali u ewlenija mix-xogħol għall-ħidma bil-ħidma ta' favur id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna, Sur President. Sinjura Ashton, l-Unjoni Ewropea għandha politika ċara ħafna sabiex niġġieldu kontra t torturu aħna diġà minna ħafna xogħol għal dan il-għan. Aħna għandna linji gwida, għandna wkoll direttiva, bosta direttivi kontra t-tortura, però naturalment il-Kummissjoni u l-Parlament it li huma appoġġaw dan ir-rapport. Aħna rridu naraw li indirizzaw il nuqqasijiet f'dak l-industrija x'jaqsam l-implementazzjoni u t-twettiq ta' dan l-istrument u aħna Nafu illi għadha diskutu kol żewġ proposti li jiddiskutu propju dawn is-suġġetti u aħna maħniex qegħdin nippruvaw nitfaw dal-kraħ fuq ċertu stati membri. Ista nafu li hemm stati membri li ma resqux informazzjoni u sfortunatament aħna ma nistgħux nippruvaw li huma kienu qed jiksru din il-projbizzjoni. Issa rapport tas-Sinjura Ashton aħna għadin naraw l-Unjoni Ewropea qiegħda tħares lejn pajjiżi oħrajn ħalli aħna nqablu wkoll ma ta' kif aħna nieħdmu fuq drittijiet tal-bniedem aħna naħsbu li għandna nkunu kemm nista' jkun kritiċi f'dak li għandu x'jaqsam il-politika ta' drittijiet tal-bniedem u l-ewwel qan tagħna m'għandux ikun biss illi noqogħdu niftaħru b'dak li nagħmlu tajjeb, iżda rridu nikkritikaw lil nafusna wkoll. Ningrazzjak. Insinjalar la tarħita azul. Rajt li sinjura Grez turi l-kartulina l-blu. Signora Grezz, dik il-kartolina inti xtaqt tuż il-proċedura li tagħmel mistoqsija il signora Lockpiller jew inke li xtaqt tinaqat mal-catch Eye. Mela għalek nizlu smek mal-catch Eye. Mela fissem il-konservativi u reformisti il-Dr. Tanak. Grazie Presidente, l sorja Turina li il-pajizi li għandhom Eh, storja verament tajba eh, ta' dritti ta' bidem u marizit prosperi u paċifiċi. Aħna eh, kontenti b'dak jan, ma dana jwassal li aħna nan promuovu il-daw drittijiet f'postijiet oħra. Hemm ħafna kazijiet fej hemm pereżempju dawk l-adulteri u omosessuali u minoranza reliġjużi Eh, u anki dawk taħt l-età jiġu maqtula u l-Korea ta' fuq fej inħabba li hija żolata min jaf biss x'tib ta' abbuż qed isir dak il-kamp ta' konċentrament tagħhom, speċjalment dawk li jippruvaw jaħarbu minn dak il-pajjiż minn dak l-istat stalinist. Jew kella Burma fejn hemm ġunt ġunta militari jew kella Venezuela fej Lugo Chavez dejjem prova joħno l-oppożizzjoni eh, politika u l-mezza xandir il-Premju Sakharov li dawk li defendu eh, id-dritti ta' bina fil-Russja fej għatem hemm impunità, speċjalment fl-investigazzjoni ta' ġurnalisti li ġi maqtula u x'jamlu l-armata tagħha ta' Russja fil-Kawkasus ta' fuq. Id-dritti ta' bniedem m'għandux ikun eh, l-uniku mm, eh, kejl ta' relazzjonijiet ma' pajzi terzi. Il-Repubblika ta' Ċina għandha relazzjoni ma' mal-Unjoni Eh, iżda eh, t-ċensura l-internet u għanna għanna korrelazzjoni ma' Saudi Arabia fej l-alkoliċi jiġu maqtu jaqtaw l-om rasom. Aħna għanna bżon nkunu realistiċi dwar l-għat nistaw nottienu, ma ma għatman għatma niprovaw eh, nifqu biex niprovaw nikkonvenċu għom kemmu ma ta' valur il-valuri ta' dritti ta' bidem ta' li għandu jkun hemm proibizzjoni tal-istrumenti li jiġu użati għat-tortura. Hija ħaġa utli li nistgħu nieħdu biex nuru li aħna din is-suġġett nikkonsidrawha verament bħala ħaġa importanti. Grazzi ħafna Sur Tanok. Issa fisem il-grupp tal eh, goengl NGL għal-minuta ta' nofs għanda l-kelma Signora Verġa. Grazie ħafna President min jiddefendi dritti tal-bniedem eh, jiġu marufa minn dak li jagħmlu. Ma daw kollha li ħafna drabi f'riskju għal bħajjithom jġiltu fid-dinja kollha biex jimplementaw eh, eh, u jaqdu u jiddefendu drittijiet kollha li ma rizultat tad dikrazzjoni universali tal-drittijiet ta' bniedem u test supplementari jina nara f'din is-sentenza fir-rapport. L-opinjoni tagħna ta' drittijiet ta' bniedem għandha tkun dik tal-ġnus maquda għanna nibdefendu kunċett universali, ġifiri tajjeb għad-dinja kollha u li ma tistax tifirdu ġifiri drittijiet kollha ta' bliedem għandhom jiġu difiżi minn ma nazlu bejnietom drittijiet kulturali, ambientali u oħrajn. L-Unjoni Ewropea implementat ċerta strumenti f'dan is-suġġett u ħad gost l-rapport ħarset lejhom u ħadet nota tal-responsabilitajiet ġodda eh, dan l-aspet nirrassja sinaħat għala tal-rapportu. Dan il-rapportu huwa kritiku dwar il-politika politiki tal-Unjoni Ewropea. Nafu li bejn dak li wieħed jgħid u dak li wieħed jagħmel distanza kbira u ħafna drabi l-azzjoni diplomatika ta' tiġi qabel id-drittijiet tal-bniedem u eh, l-difensuri huma l-ewwel vittmi. Il-politika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati hija ta' ġeometrija varjabbli. Għal militant ta' drittijiet tal-bniedem bħali din mhux ħaġa ċettamla. Dan ir-rapport fej nikkundannaw kull violenza u l-vittmi kollha ta' dan il-violenza, aħna nuru ċerta triqat li rridu nsegwu li nibnu bil-mod ħalli l-Unjoni Ewropea jkollha s saħħa il-kredibilità mingħajr ma jiġu eh, eh, jiġu eh, kasbra. Ija sinjura għaxna ħafna x'namlu hawnhekk kif u wara d-dibattitu ta' qabel kif kif naraw għada fuq id-dibattitu fuq il-Libja u l-politika ġil-ġitattu adottata fuq il-beħ ta' strumenti ta' tortura nissir minn diversi pajizi ħaġa li taqdem referenza li Grazie ħafna sinu għaberġa, issa fissem jevdi nad il-kelma l-onorevol Campbell Bannerman. Sur President Baronessa, mandi lebda dubju li kullħat wek jaqbel madrittijiet ta' bnidem. ħafna minnom huma parti mit tradizzjoni tal-liġijiet Ingliż, il-Magna Karta ta' tal-1215 u kunu ħafna eh, avukati Ingliżi li parteċipaw biex kitbu il-dikjerazzjoni ta' drittijiet ta' bini. Ma' mill-li jidher issa qed tiġi sfruttata minn avukati u oħrajn. Fi Strasburgu eh, hemm eh, orti ta' ġustizzja li tajt li l-Gran Brittanja mm, ma għandix tmur kontra mandomx għandhom ineħħu proibizjoni tal-votazzjoni għal proġeniere. Imma dritti ta' bin emin emmek biex jidefendu n-nis deċenti. Aħna għanna e, natu l-vot li għanħant li per eżempju għal dawk li għatlu zoċ e, titfall fil-belt tijaj huwa ħaġa tajba li wieħed jaqsi jistaqsi lil Rosie West biex tivvota jew Abu Kurċada il-wieħed uh, mill-assistenti ta' Bin Laden minn min ħaj jivvota u forsi l-Liberal Democrats għax dawna jaw appoġġaw ta' tip ta' uh, fenomenu idjota dawk eh, il-fattu li dawk li hum qegħdin fil-ħabs kapaċi eh, eh, jkollhom influenza kbira fil-ċerta elezzjonijiet. Allura huma dawk il-proġunieri ma m'għandhomx dritt biex jipparteċipaw fil-proċess politika meta huma qatlu lil oħrajn ħadu drittijiet ta' ħaddieħor jew inkella serqu l-proprjetà ta' ħaddieħor. U x'inhuma x'għandna ngħidu fuq drittijiet tal-vittmi u responsabbiltajiet umani bħal l-euro jinaħseb li il-munita ta' dritti tal-bnidem qed titlef il-valur tagħha għandna bżonn li nreġgħu lura għal sens komun grazzi ħafna kollega. Issa dawk li mhumiex ma' gruppi naddi il-kelma l sinjura l-Onorevoli Sinclair. Grazzi ħafna, Sinjur Sur President. jibqa l-rapporter taħt il-kondizzjonijiet tal-karta tal-ġusma għoda għanna rispettaw daw l-drittijiet universali imma l-Ewropea tħoss li ċerta nies għandhom drittijiet iżda minn oħra bempju fuq il-dawk li jissifru bempju f'Renju Unit Renju Unit ċerta partit qed jeru drittijiet tagħhom qed jittilfu. Travelers jew il-gypsies jistgħu jibnu u bil-konvenzjoni daw il-ġipsis għandhom privileġġi speċjali differenti minn oħrajn. Ah, Farijiet li eh, huma ta' valur fil-komunità. Fil-komunità tiegħi il-ċittadini qegħdin joqgħdu attenti biex jiżguraw li il-ġipsis eh, jirrispettaw il-liġi. Huma disposti li ma jpermettux ċerta materjal ta', ta, ta bini jidħol. Dawn huma nies li jixtiequ jħarsu l-drittijiet tagħhom u tal-familji tagħhom. Inħabba l-konvenzjoni tal-Ewropea dawn rridu għandhom bżonn jiġġieldu eh, Jina naqbel ma' rapportu li għanna aħna għanna nselmu l dawk li jiddefendu dritti ta' bjedem. Fl-Iran, ċipru, u anki fl-Ingilterra. Tidder ħaġa forsi trivjali meta tqabbilha mal-problemi li għandhom ċerta nies. Imma l-punt li qed nagħmel jien huwa li dritti ta' bjedem qegħdin f'periklu kullum kien. Drittijiet li aħna ġilidna li jom f'pajjiżna huma importanti. Grazzi ħafna Sunja Sinclair. Kienu qed jagħmlu l-sinjal l-interpreti li inti forsi kwa' qed taġġel naqra wisq imma l-opinjoni tiegħi is-Sinjura Sinclair ma kienx qed titkellem iżjed mis-soltu. Niskużaw eh, ruħi imma jiena deċidejt li frankament ma kienx qed titkellem ma' ġel Issa mela temmejna il-perjodu eh, ta' dawk li jitkelmu fi gruppi parlamentari issa eh, naddu għall-lista ta' dawk li jitkellmu minn infushom. l ewel wieħed huwa eh, l-Onorevoli Andrej Grispe. Grazie ħafna President, aħna bħala membri tal-Parlament natu ħafna attenzjoni dritti ta' bniedem. Din hija element importanti ħafna tal-politika internazzjonali, speċjalment meta ikon kompetenzi ġodda skont it-Trattat ta' Lisbona. Ir-rapport li ġi offrut hawnhekk huwa importanti ħafna, huwa dokument importanti ħafna, ma mhux possibbli li wieħed jagħmel referenza għal dak kollu li jintqal f'dan id-dokument. Jiena nixtieq eh, nuri kemm jiena kuntent li qed ikollna dan id-dialogu fuq drittijiet tal-bniedem mhux dejjem ħaġa li konna suċċess specialment meta nħarsu lej il ġirintana eh, fil-lejn il-vant. Jiena tam referenza għalik, eh, Sinjura Ashton u l-Komissarju File u kol, aħna għanna ninkoraġixxu u noħolqu eh, inċentivi u strumenti biex nipromuvu dritti ta' bnidem. Jiena naqbel li aħna għanna kif għalet l-Ajdu Ashton aħna għanna nkun intelligenti fil-messaġġ taħna u l kull ksur tal-ġritti tal-bniedem għandu jkollha reazzjoni ekonomika jew politika. Aħna għanna nappoġġaw l-attivisti ta' dritti tal-bniedem ħaġa li eh, li ġiex inkluża fil-rapport tas Sinjora Ħaltana jiena għandi l-isperanza li l-Premju Sakarov li ġimotim il mill-Parlament Ewropew jiġi appoġġat mill-istituzzjonijiet kollha għax aħna għandna nużaw dan il-netwerk ta' avukati aħna kena s-summit bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja dal-aħħar pereżempju. Fl-istess ħin dawk li qed jiddemostraw St. Petersburg u Moskow kienu qed jipprotestaw kontra l-dritt tagħhom biex jinġabru u aħna ma għamilna xejn dwar da. Waħda mill-persuni li talbitna għajnuna kienet wieħed mill- Eh, dawk li rebaħ il-prezz il-premju Sakharov. Aħna għanna eh, natu importanza eh, lil daw li t-labejnu nużaw l-istrumenti li għanna fidejna, grazzi, grazzi ħafna. Jena nishtiq, jgħat il-President, nishtiq nitlobkom li ekkjoġobkom t-rispettaw iż-żmien li għandkom allokat li l-lum, għax kella Ovvjament ma rix naqtalkom il-mikrofonu, imma kellam nispiċċaw xi jiġri bħal bieraħ fejn eh, Dom zjed, ħafna zjed minn nofs il-lejl. Allora kjoġbu, eh, kjoġobkom, għamlu sforz biex tirrispettaw il-ħin. Allokat inkella ħajkolli naqta meta jabdu, jabżu 10 sekundi ta' żmien allokat li l-om. Issa 20 minuti eh, naddu għal kollega Vittorio Prodi. Grazzi sur President u grazzi sur Vice President, Signora Ashton. Id-difensuri ta' drittijiet umani għandhom ruol kruċjali fil-dinja kollha li ħafna drabi poġġu fil-periklu ħajtom stess rispetta drittijiet umani wieħed mill-valari, valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea u minn dejjem nkun marbut tal-bażi għat twaqqif tiegħu. U għalhekk huwa importanti li nżommu dejjem fuq livell li l-attenzjoni fuq ir-rispett ta' dawn id-drittijiet fil-entità kollha sħiħa tagħhom huwa kruċjali x-xogħol li jsir fuq il-Parlament f'dan il-qasam u għalhekk nirringrazzja l-kollega rapporter Sinjura Ħajti Hawtalar b'rapport tant siwi fejn il-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi taw il-kontribut tagħhom mod determinanti u anki kostruttiv. L-attenzjoni tagħna għandha tmur kemm xejn iktar lil in jiena naħseb li sa wasal iż-żmien li nerfaw responsabilità ċara u anki nibdew nittrattaw ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem bħala xi ħaġa bħala fenomena komplessa li llum tiġġelna nagħtuhom aktar attenzjoni ta' livell għoli u aktar attenzjoni sħiħa, jina ninsab konvinz sur president li drittijiet fundamentali tal-bniedem għandhom jinkludu koll dritt ta' access għal rizorsi naturali, access ġust, għall-ilma, bħall-ikel, għad-dritt ta' kura tas saħħa u kif ukoll edukazzjoni, kif ukoll aċċess l-informazzjoni. Bidħul fis seħħ ta' trattat ta' Lisbona, illum il-ġurnata nħoss li huwa fid-dmir tagħna li għalmenu nisfruttaw is-servizz ta' azzjoni esterna u nifmu wkoll l-istrutturi u l-istrutturi tiegħu f'dak l-indux jaqsama l-drittijiet umani. Dalodu eh, Baronessa Ashton għamlet u koll eh, semmiet il-relazzjonijiet tal-Federazzjoni Russa dawn l-affarijiet ta' sikwit dawn l-affarijiet huma sottovalutati, pero aħna tajb li nifmu li qed ngħixu dawn l-affarijiet ta' kuljum sfidi li l-Unjoni Ewropea tista' u trid tkompli taħdem u taqdi rwol ta' protagonista minn ta' qoddim fuq ix-xena mondjali. Grazzi. Grazie Prodi Prodi. Minuta għall-Onorevoli Ojoland, signora Ojoland. Grazie President, jena jena nishtiq nibda mill-ringrazzja l signora Ashton li dejjem id-defendiet id-dritti tal-bnedem u fil-dikjerazzjoni ta' introduzzjoni ħad il pozizjoni verament xċara fil-rapport tagħha ħejdi eh, ħawtola eh, aħna kien hemm aspett konkret li li għajt li dritti l-klawzuli ta' dritti ta' fil-klawzuli ta' ftehim internazzjonali ta' kummerċ Eh, jikunu kondizjoni li jekk l-Unjoni Ewropea ma triċ li retorika ta' drittijiet ta' bniedem ma tkun ħaġa vojta għandha tigwida l-Istati membri biex ikollha azzjonijiet iżjed koordinati dak dan x'jaqsam pajjiżi terti. Aħna għandna fidejna għandna pressjonijiet ekonomiċi u ta' kummerċ li aħna nistgħu nimponu bħala kondizzjoni għal biex tejbu drittijiet tal-bniedem Daw tip ta' politika mhux ormonizzata jippermettu li daw l-istati li ma jkollhomx rispett jkollhom eh, relazzjonijiet ma' stati individwali indipendentement mill-impentana għal ħarsin tal dritti ta' bina. Allora jimminaw l-sforzi konġunti. L-interessi eh, ekonomiċi nazjonali mandom xikunu zeħd importanti mill-valuri tal-, tal-, tal l-Unjoni Ewropea kollha. Jiena eh, nitlob l-rappreżentantu li biex tinforma l-Parlament dwar dak li eh, proponiet biex tħares. Issa naddu għall-Onorevoli Czarneski. President, Przewodniczący, Signora Ashton, eh, il-messaċ intelligenti għat Ma dana kollu, dana ma, ma l ikonna eh, zewċ standards, hija ħaġa li eh, tikkonfundina meta naraw li fl-Unjoni Ewropea forsi mhux il-Parlament imma eh, l-Kunsill u l-Kommissjoni ħafna drabi japplikaw standards differenti għall-istess problema. Meta jkun hemm ksur ta' dritti tal-bniedem f'ċerta pajjiżi li huma ta' inqas interess dak li għandu x'jaqsam il-kummerċ jew il-negozju eh, u li konċernaw l-istati membri l-gbar, allura b'dak il-każ eh, il-dritti tal-bniedem huma eh, mhumiex problema ma' oħrajn fej fej eh, hemm industriji kbar, hemm interess kbir tal-istati membri il-kbar. Allora dak il-każ ma tantx nitkellmu kontra l-ksur ta' drittijiet ta' bniedem dak huwa tip ta' standard doppju u eh, għandna Vitawa. Grazzi ħafna. Signora Andikieni. Thank you, Mr. Signora Meghini, għal-minuta nafsi kħerba. Grazzi, Sir President, l għennet nisħaq li rapport dwar id-drittijiet umani u demokrazija fid-dinja hija huwa rapport importanti ħafna jikopri kwistjonijiet li żjed importanti dwar id-drittijiet umani. Iżda il-problema, l-ikbar problema tibqa illi ma t-srivix l-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew, Iżiet minn darba rakkomandiet li għanna il-Konsil għandu iwaqqaf ehm, azzjoniet u benchmarks ukoll biex juri il-politika tal-Unjoni Ewropea dwar drittijiet tal-bnedem. Nixtieq ukoll insemmi aċċess għal informazzjoni mill-Komissjoni u tal konsell għal parlament għana kien limitat minkejja rekomendazzjonijiet mill-Parlament is-sitwazzjoni ma ġietx imtejba bħala eżempju insemmi dialogi ta' drittijiet umani illi saru mal diversi pajjiżi il-Konsil kellu id diskussjonijiet per eżempju ma' Russja, aħna nafu eh, xini situazzjoni dwar drittijiet umani fil russja li qatlu il-ġurnalisti, il-memx ehm, istratta eh, liġi, eh, għandhom il-terroristi u kol fil-Kawkazju, etc. etc. Aħna unna, inkunu nafu x'kienet il-reazzjoni tal tar-Russi li kienu prezenti fid-dialogu dwar id-drittijiet umani u jekk azzjoni tieħdet dwar dan naf li speċali l-ħin, iżda nishtiq najt li nifhem li drittijiet umani jaqgħu taħt il-politika dwar l-affarijiet barranin, iżda m'għandux ikun taħt eh, top secret bliżjed eh, konfidenzjalità. Isur ħawa dik joġbok, għazoċ minuti, l ewwel net nishtiq natiġi l-ħaj li surħas għal-rapport taħħa ehm, nasab li kella komitat eċċellenti nixtieq nitkellem dwar ir-rapport u natiġi għal dawk li ħadmu ħafna għall-Unjoni Ewropea biex naraw l-obbligi tagħna ta' drittijiet umani nilqa l-importanza ta' dialogi ħafna ma' pajjiżi terzi li ġi illi eh, fir-rapport iżda id-dialogi mhumiex biżejjed u għalek Napprezza wkoll diskussjoni dwar eh, kif id-drittijiet umani se jiġu integrati dan se jkun it-test um, dwar jekk aħna um, nemnu f'dan li qed nagħmlu, għandna jkollna direttorat orizzontali biex nagħtu responsabilità fuq il-livell ta' segretarju ġenerali kif ukoll um, um, punti ta' kuntatt fir ta' dritt drittijiet umani kullimkien fid-dinja xi ftit minn dawn jinsabu fid-dikjerazzjoni u d-deċiżjoni legali iżda oħrajn um, il-President jgħid li l-interpreti ma jistawx isegwu jistaw jiġu iżjed tard. Ma rriċ um, nikontribuċi għal iżjed minn iżda dan il-Parlament meta spiċċa fil-komitat, xoltijaw fil-komitat tijaw, għal li biex ikollok drittijiet umani kullimkien huwa iżjed faċli li titkellem dwar milli jkollok dan drittijiet. Jiena żgur li l impental tal-Sinjura Ashton hija waħda huwa wieħed sinċir u dan il-Parlament jixtieq jaħdem mal-Sinjura Ashton biex niżguraw li um, dawn id-drittijiet umani jiġu protetti. Grazzi, sar kellim li miss u għas xaka. Jekk minuti. Grazzi. Grazzi lill-President u l-Komissarju. U li nixtieq l il-kollegi tagħna li ħadmu fuq id-drittijiet umani kena kollaborazzjoni sabiħa ħafna dan huwa moment urġenti fil-rigward responsabilità tal-Unjoni Ewropea dwar drittijiet umani kull kif id-dinja aħna membri fil-Parlament Ewropew, aħna kif innedejna um, dikjerazzjoni biex nappoġġaw il-poplu tal-Iran fir rigward ta' drittijiet umani. Aħna għajna naza minn għaxinġan illi huwa il-mexxej fir rigward ta' drittijiet umani u eh, jitkellem dwar il- qed jiffoka fuq l-eżekuzzjonijiet ta' tfal um, waħda ħaġa brutali illi n-nies jagħmlu hemmhekk il-servizz tal-azzjoni esterni għandu jwasal għal politika iżjed effettiva u koordinata b'mod iżjed komprensiv u integrat. Sfortunatament għanna zoni fid-dinja fejn il-ksur ta' rittit umani jisiru u kol eh, bħal eh, kwistjonijiet eh, orizzontali bħal kwistjonijiet tan-nisa u l-libertà tal-espressjoni. Il-reġim fl-Iran u ta' tal-ksur kollu li jisir il- l-isfond internazzjonali hija qed tifoka biss fuq l-isfida nukleari. Is-sanzjonijiet għandhom jiġu se jiġu um, imposti mill-Unjoni Ewropea u mill-ġus maquda iżda jiena m'iniex konvinta fil-rigward tal-riżultati konkreti li jistgħu jinkisbu id-drittijiet bħala leġittimi jistgħu jista' wasal għal riformi l oppożizzjoni domestika isa qed eh, tagħmel differenza fil-Iran eh, iżjed minn sanzjonijiet internazzjonali. Din il-ġimgħa um, kien l-anniversarju ta' sena mill-elezzjonijiet u immarka eh, il-mod il violenti kif l-autoritajiet trattaw il-poplu tijaw. F'din is-sena l-oppożizzjoni waqgħet skieta, um, in-nies ħarbu, u jixtiequ jidħlu fl-Ewropa bħala dissidenti għax hekk u nasab li dawna jistgħu jiġu jittrattati bħala assi biex niżviluppaw il-politika tana, tagħna m'għandhomx isu bħala pis. Um, Nixtieq inħeġġiġkom inqatala l-mikrofonu. Jiddispjaċini speċjali il-ħin, signora Xaka. Issa Sur Magelski għal minuta jogħġbok. Sur President. Signori, jena kontent li signora Ashton baqta unek mana. L-interess taħħa fil-drittijiet tal-bnedem et ħna għanna differenzi fil-opinjonijiet tana fil rigward tal-kwistjonijiet soċjali, per eżempju, iżda fil-drittijiet tal-bnedem aħna nitkellmu b'vuċi waħda minn kejja li niġu minn pajizi differenti u partiti differenti u bekk għanna nkunu uniti. Iżda hija ħaġa stramba li ma nistawx niddefendu dawk lil min natom il-premijiet, il-premju ta' Sakharov, per eżempju, l-avukat, um, illi ħadan il-premju ġi persegwitat fil-pajizu stess. Il-Orak Olof ta' sena l-oħra u koll tiġi attakkat u tiġi persekutat u koll mill-autoritajiet tal-pajizi tagħhom. Jiena nappellax, eh, komissarju, biex testendi eh, protezzjoni għal kull min jiddefendi drittijiet tal nidem speċjalment dawk lil min tajnijom il premi tagħna. Grazzi. Sur Kaċmana Kikjoġbok, għal-minuta u nofs. Sur President, Signor Ashton, Signori ġili nsejħu għal protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, nasbu li huma inaljenabbli. U għalhekk ma naqat niqfu nipproteġu drittijiet tal-bniedem kullim kif id dinja Iżda fl-istess waqt għandna nkunu konxi tar responsabilta tagħna ta għal dawk min għal dawk li qed jipproteġu id drittijiet umani fil-pajjiżi fejn hemm il-ksur ta' dawn id-drittijiet. Ġili jiġu attakkati, joqtluhom, jedduhom bil-mewt, jaħtfuhom, um, jiġu torturati wkoll. Ir-responsabilità tagħna hija li nipprovdu għajnuna lil kull min qed jirriskja s-saħħa tiegħu, il-ħajja tiegħu biex jiproteġu dawn il-valuri li aħna nħobbuhom tant. Aħna għanna bżon ta' miżuri morali iżda wkoll inizjattivi politi politiċi u prattiċi u eh, dan huwa urġenti għax dawn in-nies imutu. Għada se nitkellmu dwar attivist fil-Kongo fil-rigward ta' drittijiet tal-bniedem illi imiet fit-tieni ta' Ġunju. Fit-22 ta' Ġunju. Grazzi. Signora Munista Kisa għal-minuta nofsi kħoġbok. Grazzi, Sir President, f'dan dibattitu nixtieq nirreferi għal rezoluzzjoni fil-negozju tal-prodotti li jintużaw għat tortura aħna se nħarsu lejn dan il puntada Dini din se tkun opportunità biex nħarsu lejn opportunità lejn regolament um, wieħed 2 3 sitta din għandha dan għandu jispirana għanna nikongratulaw is-seba stati membri li tawna rapporti annwali f'rigward tal-produzzjoni ta' dawn il-prodotti U eh, hemm stati membri li qed jipproduċu leġislazzjoni f'dan ir-rigward, l-istati membri l-oħra għandhom f'dan l-eżempju tagħna tagħhom u għanna l-anes t-nejn fejn għanna l-proibizjoni ta' ċerti prodotti u bekk prodotti oħra simili għandhom jiġu inklużi f'dan l-elenka. Ħdimna dan il-punt taħt il-Presidenza Spanjola bħalissa huwa possibbli li tinnegozja prodotti bħal dawn għax huwa legali għandna bżonn ta' Eh, marka eh, li t-identifika eh, prodotta mill-Unjoni Ewropea biex dan prodotti ma jiġux prodotti prodotti li jistaw jintużaw situazzjoni ta' ksur tal-drittijiet tal-bnedem. Grazzi. Grazzi, signora Debosin. Demonizi, sa' Botifaski. Grazzi. Nixtieq naħseb dwar dan ir-regolament dwar proibizzjoni tal-prodotti li jintużaw fit-tortura narawhom dawn dan il tamir naraw fil-mużawijiet iżda għadna qed dawn il-prodotti fid-dinja llum u għandna ħafna inċidenti li qed jiġru anki f'pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Allura proibizzjoni hija importanti ħafna. L-Unjoni Ewropea għandha tiġġieled kontra tortura f'kwalunkwe forma illi tkun u il-prodotti li jistgħu jintużaw fit-tortura għandhom jiġu ehm, ristretti kemm jista' jkun. Eh, it-tortura mhix metodu biex tiġġieled kontra terrorizmu persuni esposti għat tortura um, jaċċettaw u jammettu kollox u bekk minnu vera ehm, ħati um, um, jibqa ħeles. Nasab li għana osservaw dan il-regolament u l-proibizjoni kontra tortura fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi, signora Gaw, għal-minuta mnofsi, kħarġbok. Sir President, Rappresentant Oli, membri tal-Parlament, il- għanna natu attenzjoni speċjali li drittijiet tal-bnedem u dawk li proteġuhom għanna najnuhom fil-prattika m'għandniex għom ġieħ biss fil-xi okkażjoni iżda il-ħin kollu naħseb li huwa importanti li l-Parlament Ewropew għandu joħroġ opinjoni u nixtieq nirringrazzja il-rapporter għax-xogħol eċċellenti li għamlet ir-rapport fih l passi meħtieġa eh, u l-interventi li għandu jisir nixtieq nisħaq li l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel kull ma tista' biex tipprovdi assistenza effiċenti u rapida għal min qed jiddefendi d-drittijiet tal-bniedem illi għandhom sonna jnuna tana għanna nkunu effiċenti u naġiċu ta' malar u ġili infallu għawnek jekk ma naħdmux u najnu għomx dawna ehm, jitilfu saħħa taħħom u ġili anke l-ħajja taħħom ġizit eh, tal-bnedmin ehm, il eh, aħna għanna nħarsu lejn il-servizz ta' azzjoni esterna għanna nizguraw li dritti ta' bnidem jiġu enfasizzati dan huwa element importanti skont it-Trattat ta' Lisbona nasab li s-Sinjur Ashton tkellmet dwar dan il-punt it-Trattat ta' Lisbona ehm, iħallina jippermettina naħdmu fuq dan il-punt issa wasal iż-żmien biex intkom tippreparaw il-kondizzjonijiet tajbin biex dan jsir. Grazzi. Sir kajk jkjoġba kal-minuta. Grazzi. Nirringrazzja nirringrazzja tal-li jett nitkellem, meta nitkellem dwar id-drittijiet umani, nużaw ħafna klim sbieħ, iżda ġili ma naġiċux. Għalek nishtiq nappoġġa il-kellima kollha u rapporti li joħorġu mill-Parlament li jġbdu l-attenzjoni għal fatt li l-Unjoni Ewropea għandha tieħu azzjoni li tkun iżjed pragmatika biex tappoġġa min qed jiddefendi l-drittijiet tal-bnedmin. Għandna dawn il-persuni kuraġużi ħafna, għandna obbligi dwarhom għandi żewġ mistoqsijiet għas sinjura Ashton, nasib dan huwa importanti. L-ewwel net, la darba l-Unjoni Ewropea issa taħdem dwar tħejjija ta' ta' kodiċi ta' vizas tal-Unjoni Ewropea di, l il-kodiċi se tirregola il-ħruġ tal-viza għal min jiddefendi id-drittijiet tal-bniedem meta jiġu medda bħajjithom U regolamenti firgwat tal-Unjoni Ewropea għandkom xi uffiċjali tal-lesen jiġifieri f'dan rigward. Grazzi, Sir Potosievic, għal minuta u nofsi kħarġbok. Grazzi ħafna, Sir President, Signor Ashton, Signori. nibda billi nirringrazzja r-rapporter għax xogħol li għamlet Jina ħad pjaċir nisma li sinjura li Ashton titkellem ġifiri dwar il-fat li l-protezzjoni ta' drittijiet umani hija ta' priorità lina. Iżda jina mħasba illi l-attitudni passiva tagħna speċjalment fir rigward tal-ksur tal-drittijiet tal-bniedem fil-Belarusja u fir-Russja. tal ksur tal drittijiet tal bniedem fil belarusja u russja tal ksur tal tal fil belarusja u fir russja Speċjalment fil rigward tal-ġustizjar li għadwa jisir hemmhekk hemm in-nies fil-ħabs ġifiri, u jekk inti tkun membru ta' xi um, organizzazzjoni mhux um, xi NGO jiġifieri tista' tispiċċa fil-ħabs. għatem ħafna xissir biex intejbu din il-politika. u l-Komissarju għandu jaħdem kem, għanda taħdem kem jistajku malajr u mod effiċenti, specialment meta l-istituzzjonijiet huma ma eh, passivi wis. Nasab li l-Presidenza Spanjola kienet passiva wis hawnhekk ma ħadiċ ħadmitx bħafna effiċenza u nispera li għada nitkellmu dwar is-sitwazzjoni fil-Russja, mhux biżejjed li nitkellmu biss dwar is-sitwazzjoni fil-Belarus għandna nagħmlu ħafna iżjed, grazzi. Insomma, bqajt sejra hawnhekk, is-Sir Potacic kien l-aħħar Potashevitz kien l-aħħar kellim u issa wasanna għal proċedura tal-catch DI. Kollegi, għanna problema illi qed tikber hawnhekk aħna aħna niprofaw ikonna ħames persuni li jitkellmu, iżda diġa għanna 15 għaw fuq il-lista jina se nkun flessibli kemm jista' jkun, iżda memx, memx mod kif nista' ndaħħal kulħadd fuq il-lista nati. m'iniex se nagħti l-kelma lil dawk li ma ġewx għad-dibattitu ġviri u ġew waslu hawnhekk fil-hemicycle biss meta wasalna l-kaċ tiegħi. Dan mhuwiex aċċettabbli. Issa, eh, kull ma nista' nagħmel illum sfortunatament huwa li nagħti il-kema lil ħames persuni eh, rappreżentanti tal-gruppi politiċi se nibdew bleħ Valenza jkerġbok. Grazzi, Sir President, Signuri, Nixtieq nirringrazzja rapporter għal rapport, ir-rapport huwa dettaljat u eżawrjenti naqbel li l-attitudni tal-Unjoni Ewropea bħala protettur tal-min jiddefendi id-drittijiet tal-bniedem huwa marbut mal-prinċipju tad drittijiet umani u tal-libertajiet bażiċi u bekk eh, nappoġġa r-rapport meta fejjajdinna li għanna inwaqfu il-ħatra ta' liaison officer il-valutazzjoni ta' drittijiet tal-nidmin u hija importanti għal dawn il-firgwat dawn il-pajjiżi li għandhom rabtiet mal-Unjoni Ewropea firgwat tal pajjiżi terzi fejn hemm il-ksur tad drittijiet umani hemm aħna għandna naħdmu f'dan rigward. Grazzi. Grazzi tassew. Issa signora sinjura Vasika Vanova. Grazzi tassew, Sur President. Signora Ashton, F'dak li għandu xjasam mal protezzjoni ta' drittajiet tal-bniedem li hija problema kbira u parti mid-demokrazija, dan il-qasam l-Unjoni Ewropea hija mexxija minn ta' qudiem, però timplika ħafna responsabiltajiet u dmirijiet viżavi d-dinja. Min qed jiddefendi drittijiet tal-bniedem qed jiġu perżekwitati u soġġetti għal forza fiżika u jiena kontent ġi preżentat dan ir-rapport jekk kif inhu wara l-adozzjoni ta' Trattat tal Lisbona aħna rridu naqdu rwol prinċipali speċjalment bir-rappreżentazzjonijiet tagħna f'pajjiżi terzi. Aħna ma konniġ għedin namlu ġol xol biżiet tajjeb dan sissa u għalek bi il-ġodda li għanna għanna nużaw da kollu li għanna disponibli sabiex namlu kontroll ta' situazzjoni f'dak l-indux jasam madrittijiet tal-bidem niproteġu d-difensuri tagħhom. Fejn hemm il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea fil-pajjiżi terzi hemm reprezentanti ta' kwalità għoli u l-priorità tagħhom hija demokrazija u drittijiet tal-bidem. Grazzi tas-sew, Signora rapporter. Grazzi tas Signora Vanova, issa Sur Gerns. Sur President, jekk aħna rridu ninstemaw barra l-Unjoni Ewropea meta aħna nitkellmu dwar ir-rispett tad drittijiet tal-bniedem qed nippruvaw inkunu eh, inqas eh, ristretti meta nkunu fid-dar tagħna f'dak li għandu xesa ma li CHR din hija orti fil-Unjoni Ewropea u għalhekk din hija simbolu sim qawwi u bekk qed turi kif l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel progress dak li għandu x'jaqsam għall osservazzjoni tal-importanza li nissieħbu mal-Kunsill tal-Ewropa il-27 stat membru ma impenjati biex jirrispettaw il responsabiltajiet kollha fil-qorti ta' drittijiet tal fi Strasburgu. Inti wkoll il tilħaq l-impenn li sar minnaħa tal-istati membri kollha biex tirrispetta u għalhekk tirrispetta kull deċiżjoni mill-qorti ta' drittijiet tal-bniedem li jaffetwaw l-Assembleja tagħna dik tikkontribwixxi it-tmiem ta' mġiba kurjuża li aħna nqodu nipritkaw ma ninjuraw responsabiltajiet tagħna ġewwa l-Unjoni Ewropea. Ejja ma ninsewx ukoll il-fatt li bħalissa u l-President jaqtalu l-mikrofon il-kelim. Issa Sinjor De Gress. Grazzi tassew permettu li l-ewel net nirringrazzja Sinra Hawtala tal-rapport eċenti li resqit jenna titkellem dwar l-odda li aħna għanna fl-Unjoni Ewropea biex niddefendu drittijiet tal-bniedem u b'mod partikolari strument essenzjali ġifiri l-klawzola ta' drittaj tal-bniedem li nsibuha fil-ftejm ta' kummerċ tagħna. Llum nixtieq nitkellem dwar il-28 ta' Ġunju minn ftit ta' żmien ieħor ser tkun il-ġurnata fejn aħna ser niftakru il-kup f'Honduras u Emmek, dan ikkawza ħafna sofferenza l-ċittadini ta' Honduras, un bat kienem l-elezzjoni, un bat kienem violenza qawwija, violenza kontra nisa, violenza kontra drittijiet tal-bnidem u dawk li defendua, u anki dwar fuq il-ġurnalisti ħafna minnhom li spiċċaw maqtula. Minkejja il-protesti Dan il-pajjiż xorta waħda du kontra l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti uħu qed ikomplu li jibdew jibdew il-negozjati ta' kummerċ mill-ġdid, però aħna inqogħdu attenti u nużaw il tamir tagħna. Grazzi tas-sew, Signora Grez, jgħid il-President issa Sinjura Button ta' sew sur President u l of Senar, tajb il-kulħat u l-anka l-Sinjur Ashton. Id-dritt abbuż ta' drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea li nittamaw li aħna nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwar din il-ħaġa li hija speċifika nixi niġbet l-attenzjoni fuq il-kondizjonijiet fil-ħabs ta' Kordalius fil-Greċja. Kordalius huwa l-unika ħabs fil-Greċja fejn il-barranin jinżammew hemmhekk. Il-ċittadini tar renju Unit eh, li jiġu estraditi jisibruhom hemmhekk din il-ħabs. Is-Sur Andresilius għatta 11 xarf korredalju dan il-ħabs jistenna li jiġi proċessat. Issa qiegħed bil-bejl. Imma iktar minn priġunier wieħed jaffaċċjaw estridazzjoni u huwa inevitabbli jibqa' jaqisem is-sentenza tiegħu hemmhekk. Intom konxi li Corridalius hija kondannata universalment mill fuq il-pjattaforma internazzjonali għaliex il-kondizzjoni huma mill-ar. Tikser artiklu 3 tal-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Intom taqblu miegħi u President jaqtalu l-mikrofonu. Aħna temmejna il-kontributi mill-proċedura tal-KGDI. U niskuża ruħi ta' din il-proċedura li tagħmilha possibbli biex nkun nisanati nagħti l-opportunità l kulħadd biex jitkellem, issa nagħti l-kelma lis-Sinjura Ashton biex twieġeb għal kontributi kollha li sar sissa. Grazzi ta' Sur President għal dawk l-istati membri, dawk il-membri ma setawx jitemmu l-kontributi tagħhom. Ovvjament jiena dejjem kuntenta li nilqa il-kummenti tagħhom li jridu forsi l-taqgħu biex għajmu ċertu kwistjonijiet. Nixtieq ngħid bil-konklużjoni Jiena nati merba u nilqa ċans il-fat li kena din id-diskussjoni. Xi drabi l-partit importanti ta' xogħol tagħna jittieħdu mill-emerġenza u mill-urġenza u jien naħseb li l-Parlament hawnhekk għandu rwol kritiku biex jassikura li aħna nibqgħu veri għal drittijiet fundamentali nsibu fit-Trattat ta' Lisbona u kwota rispett tad-dinjità tal-bniedem, libertà, demokrazija, kwalità, stat ta' dritt u rispett ta' drittijiet tal-bniedem, l-inklużjoni tal-persuni li jinsabu fi gruppi ta' minoranza. Membri onorevoli dawn huma il prinċipi ta' servizzi esterni u għandhom ikunu l-klim prinċipali għad dak li aħna nagħmlu bħala Unjoni Ewropea, bħala Stati membri tal-Unjoni Ewropea. U numri ta' membri onorevoli tkellmu dwar il-difensur ta' dritti tal bni u l-importanza u s-sinifikanza li nkomplu id-dialogu magħhom. Jiena dġam il ċara li fejn aħna nistaw edin naħdmu biex niltaqa' ma' difensuri ta' dritti tal-bnidem kullimkien li fejn inżur fid-dinja u nippruvaw naraw eh, anki nistiednu il-difensuri fl-uffiċċju tijaj, anke l-tqajt ma' nisa mill-Afganistan fl-uffiċċju tijaj. Aħna ser inkoplu namlu dan ix-xogħol għaliex hija parti importanti fis-servizz estern li għandu jħaddan u jilqa' jiena naf li s-sinjura Dekajta meta xkun magħna llum, però jiena nilqa' l-fatt li biħsib ninkompli b'osservazzjoni elettorali, anki konna strateġija aktar koerenti kemm dak l-indu xieqsama tħejja għal missjoni elettorali kif ukoll monitoraġġ aħjar fil-aġġornament ta' dan. U x-xogħol tagħha tal-monitoraġġ tas-Sudan jidħol mod tajjeb il-mod kif jiena nixtieq inkompli nimxi fuq dan is-suġġett meta aħna jkollna s servizz operattiv insiru aħjar fuq dak li nagħmlu anki nużaw l-arfin u l-informazzjoni mod aħjar b'mod effettiv. Naf li il- drittijiet tal-bnidem ser tkun dik il-ħaġa li torbotna l-kol fl-imkien fil reazzjonijiet tagħna dan huma valur importanti li għandhom ikunu eh, konsistenti u applikati kull imkien għal persuni huma fejn qegħdin fid-dinja rridu nifmu xi jfissru dawn u kif għandna nimxu l qudim u anki kif nimplementaw, aħna mhux qed nitkellmu biz dwar drittijiet speċjali, ma nippermettu lin nies biex jkollhom aċċess drittijiet tagħhom li huma intitolati għalihom u li xi drabi dan ifisser li aħna rridu neżaminaw kif nistgħu napoġġaw bl-aħjar mod li nistgħu l dawn n nies Membri onorevoli li ħadmu pali ma' persuni b'diżabilità jafu li li jkollok aċċessa għad drittijiet tal-bniedem għal persuni b'diżabilità iġenna namlu xie tibdiliet u dan u minnu anki f'partit oħra ta' dinja u anki f'komunitajiet oħra. Pero għanna bżon dan il-level ta' konsistenza li membri onorevoli eh, ċeħtu attenzjoni fuqa. Fid-dikjerazzjoni tal eh, ta' konsiderazzjonijiet politika li ġenna Wara kollox nimxu l-qoddim fis-servizz estern rajt it-tisħiħ ta' skambju ta' informazzjoni kif ukoll aċċess ta' dokumentazzjoni u naħseb li dan ser jgħin membri fil-kummenti tagħhom u fuq dak li qalu u f'dak li għandu xieqsam ma' strutturi naqda niddiskutijom l-istrutturi, pero mish ħanku marbuta li kolli strutturi li jiprevenjuna li nitratta ma' drittajiet tal-bnem mod aktar effettiv kemm nixtiequ, qed nassikuraw li drittajiet tal-bnem ikun fattur kullim kien madwar id-dinja f'delegazzjonijiet kollha, però fattur li kulħadd għandu jkun qed jaħdem fuqha. Mhijiex xi ħaġa li indaħlu ġo kaxxa u bititlu ta' drittijiet tal-bidem nħallu hemmhekk, Però ħafna drabi jekk nara li l-organizzazzjonijiet qed jagħmlu għalhekk ma nixtieqx li s-servizz estern tagħna jagħmel hekk. Anki Sinjor Zamki nix inkopri fil-punt tiegħek. Il-kodiċi tal-viza li x'iva il-Kummissjoni resqet proposta li jiena naħseb t-segwi eh, dak li tkun tettaj, pero di mhix favorevoli mal istati membri kollha. Il-lobbying li qed jagħmel il-Parlament uh, qed jagħmel mal-istati membri huwa xi ħaġa li qed naraw, però rridu naraw li l-istati membri jkunu rridu jaqblu fuq allura nittama li tikkunsidra din il-kwistjoni bħala offerta biex tipprova tgħinha niksbu dak nixtiequ. Mbagħad termin ta' adeżjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem hija għan li għandna. Feħdan, it-Trattat ta' Lisbona u għalhekk għandna l-mandat li nkunu nistaw naħdmu sabiex intemmu dan ix-xogħol, però ħajsir jitfit mal-sħubija individwali tal-istati membri dak li għandu x'jaqsamma l-obbligu li aħna għandna. Għalhekk fl-aħħar sur President nirringrazzjak mill-ġdid ta' dan id-dibattitu tant importanti jiena b'mod partikolari ħadd nota tal-kummenti li saru li ser jgħinuni eh, nigwida ikunu gwida tiegħi għalija għal għaxxol xogħol tiegħi u ringrazzja l-Kumitat tal-Drittijiet tal-Libertà tal-Bniedem u nirringrazzjahom tax-xogħol tagħhom. Grazzi tas-sew su Njura Ashton u aħna se u d-dibattitu u ħanatu żewġ minuti li sinjura Hawtela li hija rapporter. Jekk s-Njura Hawtela. President, Sr. Ashton, kollegi, nix ringrazzja l kulħadd għal dan id-dibattitu skam ta' informazzjoni tant interessanti li kien faslet bażi tajba l kooperazzjoni tal-reprezentanza olja u xogħol tagħna fil-Parlament fuq id-dritti tal-bniedem. Ħafna punti tajbin instemma hawnhekk, però l-ewwel qabel kollox rridu nkunu kredibbli u rridu nużaw l-istess kejl biex inkejlu situazzjonijiet simili madwar id-dinja. U anki nifmu li situazzjonijiet xi drabi jista' jkollhom sfumaturi differenti, però aħna forsi nistgħu ma nispeċċawx f'sitwazzjoni fejn nitrattaw il-problemi ta' drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi oħra fil-waqt li foħrajn ninjurawhom. Jiena nemmen ukoll li biex aħna nkunu ikollna kelma dwar id-drittijiet tal-bniedem ikollna vuċi fuq dan l-aspett li nħarsu li l-problemi anki tagħna fih dan l-Unjoni Ewropea kondizjoniet orribli fiħdan tal-ħabs fil-Unjoni Ewropea. Per eżempju, l-istrumenti ta', ta tortura. Din hija xi ħaġa li aħna mhux qegħdin ngħixu eh, fl-aspettattivi li eh, fl-impenji ta' nittama li fil-ġejjin aħna jkollna l-kuraġġ li inħarsu lejn il-kontributi u l-involviment ta' f'xi stati membri anke fir-renditions tal-CIAs fil-ġlida kontra it-terrorizmu. Jiena naf li dan huwa suġġett pjuttost sensittiv, però aħna jrid ikollna l-kuraġġ u nħarsu lejn dan mill-ġdid. Jiena naħseb li kienet idea eċċellenti li semma is-Sur Gerins li fil-waqt li nitħlu fil-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem, is-27 gvern għandu jieħu l-impenn biex jeżegwixxu id-deċiżjonijiet tal-qorti ta' drittijiet tal-bidem. Jien naħseb li din hija l-inqas ħaġa li nistgħu nagħmlu biex inkunu qed nagħtu kontribut pożittiv. U fl-aħħar net nixtieq ngħid ukoll li l-Parlament Ewropew għandu kompetenzi ġodda u rridu nużawhom baqal sabiex nippromovi drittijiet tal-bniedem u l-politika tal-kummerċ ukoll huwa xi ħaġa li aħna li nistgħu naħdmu fuqha. Grazzi tassew sur Morer tal-li inti kontribwejt għal dan id-dibattitu. Grazzi. Grazzi tassew sur Ħatala. Naħseb li iċċabċiba tal-kollegi juru l-apprezzament għax xol eċċellenti tijak. Aħna rġevina sitt mozzjoni ta' rezoluzzjoni